serata tajba Ewropa. Nilqawkom għal dan id-dibattitu f'Eurovizjoni padal biss ftit iżjed minn ġimma qabel ma morru nivvutaw għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u illejla ser insaqsu l-mistoqsija l-importanti l persuni li jixtuqu jmexxu lill kummissjoni Ewropea għal ħames snin li ġejjin. Aħna diretta hawnhekk mill-Parlament Ewropew fi Brussell fejn sitt kandidati għal pożizzjoni ta' President tal-Kummissjoni Ewropea se jagħmlu l-offerta tagħhom għal l-iktar post importanti. Aħna fl-Ewropa kollha fuq il-membri tal eurovizjoni ma anki online mad-dinja kollha nilqawkom. Aħna l-prezentaturi ta'kom jiena Emily Trannujen, korrispondenta tal-ħabarijiet minn French TV. Jina Marcus Price, korrespondent tal-Unjoni Ewropea mill-Art Television. U jina Anna Stina, jina korrespondenta mill televizjoni tal-Finlandja, f'Pariġi, u se gwidakom fis-social media. Imma lejla mhux aħna importanti, lejla ħan nitkellmu fuq il-kandidati għal l-ola kariga tal-Ewropa. Keġabkom il-qawl Niko Kwe li huwa trade unionist Belġan imwieled Spanja u il-kandidat għal European Left. From Germany, From Germany. għanna l-izka Keller fisem il-Partit tal-Ħodur Ewropew dan huwa it-tieni dibattitu tagħha tal-Euroviżjoni. From the Czech Republic. Mir-Repubblika Ċeka lil Jan Zaradil, membru tal-Parlament Ewropew, fisem l-Alleanza tal-Konservativi u Riformisti fl-Ewropa. From Denmark. Mid Danimarka, il-Kummissarju attwali għal kompetizzjoni Margrethe Vestager għall alleanza tal-Liberali u Demokratiċi għall-Ewropa. From Germany. Mill-Germania, Manfred Weber, il-President tal-Partit tal-Popolari Ewropew u Spitzenkandidat. kandidat. And finally... U finalment mill-Olanda, Franz Timmermans, l-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u kandidat tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej. But this debate Sta dan id-dibattitu mhux xejn minarkom, minarkom madwar l-Ewropa kollha. U hawnhekk ngħadil kelma lil Anastina. Iva, jiena il-host tagħkom għas social media llejla. Allora għandkom parti importanti ta' dan id-dibattitu. Fil-programm jiena se nkun qed inħares lejn il-miljuni ta' Ewropej li qed iseguna online. Isaqsu tistgħu staqsu eh, mistoqsijiet, reaġixxu u mal fil-dinja digitali. Tistgħu tajdunna dak li huwa importanti għalikom billi tużaw il-hashtag Tele Europe u semmu leħenkom. Of course. Eh, Naturalment, kull dibattitu għandu regoli u dan mux ser ikun differenti. Dan id-dibattitu ser idum design minuta. Kull kandidat ser ikollu minuta biex jwieġeb kull mistoqsija. Matul id-dibattitu Kull kandidat ser ikollu żewġ opportunitajiet biex jirribatti kandidati oħra. Aħna tassew ninkoraġġukom il-kol biex tagħmlu l-użu tal-opportunità li tirribattu għaliex bekk ikollna dibattitu tassew animat hawnhekk. Kull parteċipant ser ikollu koll opportunità illi jagħmel dikjarazzjoni ta' ftuħ u tal elu u l-ordni ta' kif ser jitkellmu ġi deċiż permezz tal-polza. Għalhekk ejja nibdew minn Niko Kue għal xellugi Ewropew. Je m'appelle Niko Kue, Jena jisimni Niko Kue, jena kandidat <clears throat> għal għal-Partit ta' Xelluk Ewropew. Jena uh, eh, twilit f'Asturias fil-nord fil tal-Spanja u missieri kien minatur u kien obbligat jitlaq mill-Ispanja għax kien kontra reġim ta' Franco, id-dittatorjat ta' Franco. Aħna u l-għawna fil-Belġu u il-persuni urew solidarieta kbira lejna u aħna irnexxilna eh, nibnu d-dar tagħna, nistudjaw, naħdmu. U din is-solidarjetà tatni il-volontà li naħdem fl-Ewropa il-solidarjetà Ewropea e, u jiena dejjem iġiliet talija bħala rappreżentat ta' trade union. U dina hija l-Ewropa li nixtieq kompli niddefendi, ma sfortunatament din hija anki l-Ewropa tal-evażjoni tat-taxxa, e, l-Ewropa tal-banek, e, l-Ewropa li fallit fis-solidarjetà u jiena nixtieq nibni Ewropa ta' solidarjetà. Everyone, this debate Insellem il-kulħadd dan id-dibattitu dawn l-elezzjonijiet huma importanti għaliex eh, hawn nies minn madwar l-Ewropa kollha li qed inifittxu soluzzjonijiet minn għandna. Jafu li hemm ħafna affarijiet sejrin ħażin, il-kriżi tal-klima, l-awsterità, il-kriżi tad-demokrazija. L-Ewropa edha dbati sabiex tirrispetta dawk il-wedijiet li fuqhom minn bniet jina lejla nixtieq nargumenta favur Ewropa differenti, Ewropa li tħares il-pjaneta komuni tagħna, l-unika pjaneta li għandna. Ewropa soċjali fejn kulħadd għandu akkomodazzjoni diċenti u għandu paga diċenti. Aħna tal-ħodor se niġildu ġlieda favur Unjoni Ewropea fejn il-kumpaniji iħallsu it-taxxi illi eh, huwa xieraq, fejn hemm rispett tal-minoritajiet u fejn hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Naf li huwa possibbli illi nibnu Ewropa differenti jekk nibnuha flimkien u jekk nibnuha biqlubija. Grazzi ħafna, u s-sena dil-kelma lil Jan Zaradil. is serata tajba, sinjuri, jina nemmen illi dawn l-sfidi l-ġodda kollha tas-seklu 21 ma nistawx naffaċċawhom blodot tradizzjonali b'dak li ddeċidejna 15-il sena ilu għal dak kienu tajbin għal perjodu ieħor. Għalhekk issa hemm bżonn ta' flessibilità, hemm bżonn ta' seta' deċentralizzata, għandi bżonn Kummissjoni Ewropea li tirrispetta il-membri tagħha irrispettivament jekk hux ġejjin mill-vant jew mill-punent tal-Ewropa, nixtieq Kummissjoni Ewropea li tirrispetta l-gvernijiet nazzjonali u tikkopera magħhom illi ma tkunx patronizzanti fuqhom u sempliċement jiena nixtieq Unjoni Ewropea illi tagħmel inqas iżda aħjar, illi kapaċi ssib bilanċ aħjar bejn il-livell Ewropew u dak nazzjonali. Dinja l-Unjoni Ewropea li nixtieq u dinja l-bidla li lest inwassal. Jan Zaradil. Grazzi, Jan Zaradil. Margarete Vestager. Jena Margareta Vestager, Daniza, għandi tlet tibniet, jena kont ministru, kap politiku, illum naħdem għalikom bħala kommissarju tal-kompetizjoni u nizgura nizguri illi il-negozji jirrespettaw il-liġijiet. Intkom bħala eh, biex intkom bħala konsumaturi kolkom għazla u prezzijiet ġusti. L-iktar ħaġa importanti hija li intkom ikolkom is-seta li tgħixu fil-komunità, li tħossukom parti mill-komunità u li għandkom possibilità. L-Ewropa hija l-aħjar post fejn wieħed jgħix llum, speċjalment jekk inti mara. Aħna ksibna tant Pero dan mhux biżejjed, aħna għandna x'namlu, irridu niġġieldu kontra t-tibdil klimatiku, il-teknoloġija, irid ikollna soċjetà mibnija fuq istat ta' dritt biex namlu dan eh, u dan għandu jsir id-dinja ta' kuljum. U din hija dak li nirrappreżenta. We... Grazzi lil Margreta Vestager, naddu għal Manfred Weber. Jina nixtieq nirringrazzjakom f'dawn l-aħħar ġimgħat u xhur matul il-kampanja elettorali tiegħi kelli l-opportunità li nivvjaġġa ħafna madwar l-Ewropa u niltaqa' ma' ħafna Ewropej. U jina mill-li rajt għanna l-istess tħassib, l-istess bizat u l-istess tama għal-futur tal-kontinent tagħna. Li nixtieq ngħidilkom <clears throat> huwa dwar il-metodu tiegħi kif naħdem kikujna fil-Kummissjoni. Irrid Ewropa li tkun qrib il-poplu, Ewropa li interessa minn dak li iħasseb lin nistana Ewropa li twassal riżultati konkreti. Għal dak naħdem jiena u b'dan f'moħħi naħseb illi Jean-Claude Juncker, il-President ta' bħalissa, Eh, semma qal eh, li l-Komissjoni misa tkun Komissjoni ta' l-aħħar ċans. Naħseb li huwa għamel biċċa xogħol tajba, imma jiena l-Komissjoni li jmiss ma nishtieċ nsejħila Komissjoni tal-aħħar ċans, nsejħila Komissjoni ta' bidu ġdid. Eh, Komissjoni ħad tkun lesta, tkun ottimista u turi illi l-Ewropa tista' tikseb ħafna flimkien. Grazzi, grazzi Manfred Weber, issa Franz Timmermans. Grazzi, u serata tajba tafu illi fidejkom għandkom il-ġejjini tal-Ewropa. Il-ġimgħa d-dieħla ser tiġġeti ser tiddeċidu fuq il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea l ħames snin li ġejjin. Hemm min qed jgħid illi ċittadini tal-Unjoni Ewropea l-aħjar li jistgħu jinqdew jekk ikissru għall-Unjoni Ewropea ma nemmenx dan hemm min qed jgħid illi l-Unjoni Ewropea biex nippreservaw rridu nżommuha kif inhi. Lanqas dan ma nemmen jiena, jiena nemmen illi hemm bżonn illi nbidluha l-Unjoni Ewropea. Wasal il-waqt il-kumpaniji sa fl-aħħar waslu eh, biex jibdew iħallsu tax li huma għandhom iħallsu. Wasal il-waqt li jkun hemm gwaljanza bej is-sessi f'dik li hija paga. Wasal il-waqt li nwaqfu l violenza fuq in-nisa li għadha teżisti fl-Unjoni Ewropea. Irridu ninfurzaw l-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tagħha kollha. Wasal il-waqt li nisqu fuq is-sostenibilità klimatika u din tkun il-priorità tagħna. Din hija l-proposta tiegħi għalikom illejla. Grazzi Franz Timmermans, grazzi għall-introduzzjonijiet li tajtuna, imma dibattitu għatakom. Allora, issa nistaqsi li l-Anastina online li hija il-host medjali ta', ta social media u nista nisma nistaqsik tista tajdinna kemm xi tweets iva Emily nilqakom għal social media hub kif qed taraw aħna qegħdin hawnhekk insegwu l-kummenti tagħkom kollha u l-mistoqsijiet bil-tim diġa bdiet il-konversazzjoni imqajm ħafna kien hemm ħafna mistoqsijiet u qed jaslu anke qabel id-dibattitu konna diġa qed nirrispondu nirċevu il-tweets hemm xi eh, punti li huma popolari ħafna nista' ngħidilkom x'inhuma Brexit, it-tibdil klimatiku, il-privatezza digitali u l-migrazzjoni. Dawn huma l-iktar importanti fil-fatt Sea-Watch ukoll użat il-hashtag tel Europe illi huma salvaw 65 persuna mill-Mediterran il illum. Allora din hija kwistjoni verament importanti. Allora, eh, semmaw ħinkom komplu batu il-mistoqsijiet, użaw hashtag Tell Europe eja nkomplu mill-palk mil principali, nkomplu bid-dibattitu. Thank you very much, Anastina. Grazzi ħafna, Anastina, tal-li tajt l-ewel daqatajn lejn l-isfera ta' social media. Ħanibdew bl-immigrazzjoni. Dana kien suġġett illi semma ħafna mill-Ewropej meta ġew mistoqsija dwar xinwa tħassib tagħhom. L-Ewropa ma nexilix issib uh, eh, soluzzjoni politika komuni, l-idea tal-rilokazzjoni, resettlement, ma tantx intlaqat sew u anka għal ftit tużani migranti li waslu fuq dajes bħal Aquarius, qed naraw il-gvernijiet tagħna jargumentaw bejnietom dwar min l-axħom. Għalhekk il-mistoqsija tagħna lilkom hija Minħabba din ħafna tensjoni li qed naraw fir-rigward tal-migrazzjoni, inti bħala eh, President tal-Kommissjoni tieqaf tfittex soluzzjoni komuni u jekk le, mela kif issolvi l-problema? I have to say. Iva, grazzi. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li kieku jien ma nirrepetix l-iżball illi għamlet il komissjoni attwali li li tintroduċi quotas għaliex dawn kull ma qed jagħmlu huma li jkomplu jżidu l-qasma bej il-punent u l-vant tal-Unjoni Ewropea. Għandna nirrispettaw id-dritt sovran tal-gvernijiet u l-parlamenti fl-istati membri illi jagħtu huma jekk jiddeċidu huma jekk jagħtux l-ażil jew le. U anke jiddeċidu huma fuq il-kwistjoni ta' relokazzjoni resettlement. Li rridu nagħmlu għal niġġieldu kontra traffikar tal-bnedmin, irridu nagħmlu outsourcing ta' dawn iċ-ċentri ta' riċeviment, reception centers, għaliex jekk le ma mhux se jirnexxielna nwaqfu din il-mewġa ta' traffikar ta' bnedmin irridu namlu f'temit ta' riammissjoni ma' pajjiżi terzi u irridu nikoperaw fil-viċin magħhom, irridu nistabilizzu ir-sitwazzjoni eh, fl-Afrika wkoll. Grazzi, Manfred Weber. Ent kiex tagħmel kieku, l-unika possibilità soluzzjoni Ewropea m'hemmx dubju. Hemm żewġ pilastri illi huwa il-kontroll il, il, kontroll tal istati irridu nerġaw nirbħu l-kontroll tal-frontieri. Għalhekk aħna għandna 10,000 ehm, gwardjani tal-frontieri, it-tieni element huwa eh, E, flampedusa u għanna responsabilità umanitarja rridu noħdu din responsabilità rridu namlu resettlement ta' Sirja, Marshall Plan għall-Afrika, jena nishtiq li kolli kommissarju li jirrigwarda biss l-interessi mal l-affarijiet, e, relazzjoniet mal-Afrika. E, il-responsabilità umanitarja kif għamlet anki il-kanċiliera tal-Germania, Signora Merkel, biex nieħdu il-responsabilità u flimkien ma' Juncker u kol eh, eh, irnexxin anki namlu ftejn ma' Turkija biex ikonna kontroll fuq il-frontiera. Iva, Grazzi ħafna lil Manfred Weber. Sur kwe, inti tiqaf tfittex soluzzjoni komuni? Nixtieq infakkar illi l-immigrazzjoni hija l-ewwel nett drama umana. Eh, jina eh, iben eh, ġenituri illegali, ġenituri tiegħi waslu hawnhekk mingħajr dokumenti u fil-Mediterran mitu iżjed minn 30.000 ruħ, il-biraħ biss mitu 50 ruħ meta eh, er dajsa. U jina naħseb il unjoni Ewropea hekk għandha responsabilità kbira. Dawn il-ħafna politiki li waslu għal nuqas ta' stabilità iridu jkunu reveduti. Il-aħna tal-grupp tiegħi tax-xelluk Ewropew nemnu illi għandna opportunità d-dimna eh, l-Ewropa hija opportunità għal dawn in-nies illi lura f'pajjiżhom m'għandhomx l-opportunitajiet li jsibu hawnhekk. Aħna ma naħsbux li hemm invażjoni tal-Ewropa qed nitkellmu fuq 0.5% tal-popolazzjoni u dawn l-immigranti jistgħu jikkontribwixxu sabiex jagħtu ħajja ġdida lill-Ewropa. Jiena iben migrant u nemmen li dak li qal is-Sur Weber fejn huwa tkellem fuq eh, soluzzjoni ħarija fuq il-migrazzjoni hija xi ħaġa skandaluża. Grazzi, Sinjura Vestager, x'tagħmel inti f'sitwazzjonijiet bħal dik tal tal-Aquarius per eżempju. Iva naħseb illi huwa importanti illi insibu soluzzjoni stabbli fuq medda twila ta' żmien bl-istess urġenza ta' kif trid tissalva l-ħajjiet ta' persuni li jinsabu fil-baħar. Għaliex jekk hemm ser insibu soluzzjoni tal-immigrazzjoni, l-immigrazzjoni ser tibqa' dejja minħabba tibdil klimatiku, instabilta politika, eċċetera qed nara illi hemm ħafna ċittadini Ewropej illi qalbhom kbira u lesti li jilqgħu dawn il-persuni fosthom. Fl-istess waqt però jistennew minna illi nsibu soluzzjoni għall-immigrazzjoni u li l-immigrazzjoni ssir legali għaliex ma nistawx ma tkunx hekk. Għandna bżonn ta' sistema komuni tal-azil, għandna bżonn solidarjetà komuni, dan iva nistgħu niddiskutuh, però rridu nagħmluh f'daqqa għaliex hekk le infallu. Vestager. Grazie, signora Vestager. Smajna fuq dak li irridu namlu u bħala uh, l-ewwel viċi president tal-Kummissjoni Franz Timmermans x'nistgħu namlu aħjar jekk inti sir president tal-Kummissjoni Ewropea. L-ewwel net jiena naħseb li kull meta jmut pers tmut persuna eh, fil-Mediterran l-Ewropa titlef xi ftit minna qed nittilfu valuri billi ma nsolvux din il-problema. Meta jkun hemm in-nies fuq il-bastimenti eh, fil-Mediterran iridu nieħdu iridu nieħdu ħsiebhom. Ma nistgħux nagħmlu multi għal persuni illi isalvaw il-persuni kif qed jagħmlu l-Italjani. Din hija inaċċettabbli. Iridu fl-istess ħin iridu nagħmlu prevenzjoni biex in-nies ma jiġux fuq dawn il-bastimenti. Għandna iridu ikollna font għall-Ewropa. Aħna rridu nifmu li d-destin tal-Ewropa u marbut ma dik tal-Afrika. Eh, bekk Ehm, billi namlu hekk biss u namlu ftejmiet ehm, mal-pajjiżi Afrikani mhux bizzejt, għandna bżonn ta' solidarjetà. Dawn eh, solidarjetà mhumiex biss affarijiet li nħobbu, hemm anke affarijiet li ma nħobbux fis-solidarjetà. E, e, e, għax inkella nerġgħu nintroduċu l-frontieri u dina ħatkun ħaġa ħażina għall-Ewropa, għall kull ċittadin iridu ikollna solidarjetà u nwaqfu din. Thank you. Thank you, thank you, Fran. Grazzi ħafna tal-kommenti ċari Keller as a president of Ska Keller bħala president tal kummissjoni inti kieku x'tagħmel? Aħna m'hemmx dubju li favur is-solidarjetà Ewropea hemm bżonn sim ġust tar-responsabilità dak irridu naffaċċjaw, irridu wkoll nappoġġjaw il-komunitajiet li diġà qegħdin jagħmlu ħafna biex jilqgħu fiħdanhom in-nies fi bżonn hemm ħafna bliet u ħafna inizjattivi biex jgħinu lil dawn in-nies. Però dak li huwa verament inaċċettabbli huwa dak li qed jiġri bħalissa fil-Mediterran. Hemm nies qed jerqu u nafu fejn qegħdin, dawn qegħdin iċemplu lill ċentru tal-tfittxija u salvataġġ u ħadd ma jwiġibhom. It-Taljani ma jwiġbuhomx, it-Taljani jgħidulhom ċempru lil Libja, imma fil-Libja hemm gwerra ċivili laqas biss hemm gwardjani tal- tal-kosta u hemm ukoll eh, eh, gruppi militari li qed jagħmlu x-xogħol li suppost jagħmlu l-gwardjani għalhekk għandna bżonn sforz ta' tfittxija u salvataġġ Ewropew. Ma nistgħux nippermettu li tmut lanqas persuna waħda fil-Mediterran. Grazzi, grazzi ħafna u grazzi wkoll għall ewwel round ta' tweġibiet. It-tieni mistoqsija hija dwar il-qat fost iż-żaża. Jekk tħares lejn id-dettalji tista' tara li hemm qabża kbira bejn il-pajjiżi ta' Tramuntana u dawk tal-Vant. F'dawk il-pajjiżi bħal Greċja, l-Portugal, l-Italja u anke Franza. Pereżempju fil-Greċja l-qat fost iż-żaża ħilaħa id-39 fil-mija. Iżda x'inhi l-ispjegazzjoni għal dan kollu? Hemm wisq austerity verità bħal fil-Greċja u l-Portugal jew m'hemmx biżżejjed riformi bħal pereżempju fi Franza u l-Italja. Il-mistoqsija tagħna l-kandidati tagħna hija kif ser tippruvaw terġgħu tagħtu xogħol lil iktar minn 3.3 miljun żagħżugħ Ewropew. Is-Sur Zaradil. L-ewwel nett nitkellmu biċċar. Din mhijiex miex l-Komissjoni Ewropea li toħloq l impjiegi in negozji joħorquhom il-Komissjoni tista' toħlo ambjent li huwa ħabib tan-negozji u li jkun hemm programmi tajba eh, li jiġu finanzjati mill-budget. Kien hemm eh, programmi tajbin, pereżempju għandna Digital Europe, eh, kien hemm xi 10 biljuni għandna wkoll Horizon Europe li tappoġġa ir-riċerka u l-iżvilupp parti oħra tal-budget, un bat għanna anki investiju illi ġib flimkien risorsi pubbliċi u privati għal infrastruttura. Jena nemmen illi għanna bżon ta' soluzzjonijiet apposta għal kull pajjiż għaliex l-ekonomiji tagħna ma differenzi, l-istruttura tal-ekonomija tal eh, differenti u jekk tħarsu lejn l europa tistaw taraw illi eh, f'ċerti pajjiżi l-qat huwa baxx ħafna, per eżempju fil 3%. Allora programmi speċifiċi u inkoraġġament ta' programmi speċifiċi. We take it to Manfred. Grazzi Lilian, Zara din l-indur fuq Manfred Weber. Il-Ġermanja dejjem tinsisti wkoll fuq l-austerità, il-kriterju ta' 3%. Dan huwa kaġun tal-atfos iż-żgħażagħ fil-nofsinhar tal-Ewropa ħatibdel xi ħaġa Iva, il-Ġermaniżi, l-Olandiżi, il-Finlandiżi, fl-Awstrija dawna l-ekonomija tagħhom sejra tajjeb u ikollhom futur tajjeb biss jekk xilhom jħolqu eh, impjiegi għażaża fin-nofsinhar. Irridu jaffaċċaw l-isfidi flimkien, irid ikun hemm responsabilità u solidarjetà. Kollox eh, irid ikun eh, simultanju. Jiena kont il-Portugal f'Porto u l hemmhekk ma' studenti żgħażagħ u ma qaluli Sir Weber, Dwar il-paga minima, jina, aħna mux dawk, mux għal dik għet insaqsu, għet insaqsu għal xol tajjeb, diċenti li permettina nibnu familja. U għalek għanna bżon politika ekonomika tajba biex naħol u dan it-tip ta' xolijiet. U hemm l-infrastruttura, hemm riċerka hemm il-ftuħ u d il-kommerċ u rridu nkunu lesti u koll illi nistabilixxu su uniku b'saħħtu, iżjed b'saħħtu mill-li għallum. U għalek eh, hemm irridu morlu pass oltre mill-li sempliciment naħol u xol. Grazzi, grazzi ħafna. Fil-fatt, tinsewx li għandkom il-possibilità li tirribattu meta u żewġ opportunitajiet ta' dan it-tip. Issa, Niko Kwe, inti taqbel ma' Manfred Weber il-soluzzjoni hija dik li semma huwa biex naqsu l-qat fl-Ewropa? Le, le, ma naħsibx li dinja soluzzjoni fil-fatt għaliex il-PPE ilu fis-seta issa iżda il-politika tagħhom mhux qed wasal għal riżultati mixtieqa. Qed ikun hemm iżjed austerita, qed ikun hemm eh, xogħol prekarju u anka pagi li jinsabu taħt il-paga minima, il-fatt li l-età pensjonabbli qed tiżdied tfisser ukoll illi eh, l-anzjani tagħna qed ikomplu jaħdmu il-fuq minn u sa 65 sena u żgħażagħ mhux qed jisibu xogħol. Jiġifieri rridu nerġaw lura għal kuntratti ta' xogħol illi għandhom eh, perspettiva tajba li jagħtu li żgħażagħ ġejjeni. Hemm bżonn ta' paga minima fl-Unjoni Ewropea illi ittik il kuraċ li tqum filgħodu tmra x-xogħol. Għandna ta' kuntratti ta' xogħol kif suppost, dawn li jiġu offruti li żgħażagħ. Margarita Vestager, nistaw namlu xi ħaġa fuq l-ambjent tan negozju u ma natux risposti għal persuni li qed ifittxu x-xogħol. Nistgħu nagħmluhom it-tnejn dawn l-affarijiet għax il-pajjiżi Ewropej ġew flimkien biex jiżguraw li f'kull pajjiż se jkun hemm offerta ta' edukazzjoni, ta' taħriġ jew anki xogħol speċifiku għaliex jekk wieħed ma jkollux xogħol ma jkollux futur u appunt tajjeb illi għanna bżon ta' ekonomija għawija, rridu n-investu, rridu nizguraw li l-negozji jkunu jistaw jikbru u nistaw u l-impigi iktar minn miljuni ta' eh, ta', ta, ta impigi f'dawn l-aħħar ħames snin, Pero ħafna impigi ma jħalsux biżejjed, irridu nipromovu ekonomija biex eh, eh, tippermettina jkonna ħajja deċenti. Għal e, stant għandna bżonn li jkollna salarju minimu ba bażiku eh, u għax għandna sistemi differenti u eh, rridu aħna nitolbu l-imsieħba soċjali jajnuna għax l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel xi ħaġa, però flimkien mal-Istati Membri nistgħu nirsolvu il-problemi. Thank you, Margaret Vestager. Grazzi, Signora Vestager. Franz Timmermans. Tista? Eh, twieġeb lill-Viċi President tal-Kommissjoni. Mela, l-ewwel nettina meta nkun fil-Portugal, Meta Antonio Costa eh, ħareġ bi pjan biex jisaxħaħ eh, l-ekonomija u joħloq ix-xogħlijiet u l-Kummissjoni għartlu iva bil-qalb kollha. Hemmhekk Manfred Weber qal le l-Portugal nikkastigawh, nikkastigawh. Imma insomma ħanerġa' lura għall mistoqsija dwar iż-żgħażagħ. L-ewwel nett, mod konkret, ejja nwessaw l-Erasmus biex jiġbor fih kwalunkwe żagħżugħ jew żagħżugħa fl-Ewropa, jekk mhux fl-iskola, post-sekondarja, jekk mhux l-università, qegħdin fejn qegħdin, dik tagħtihom esperjenza u, u tallimhom. It-tieni ħaġa niżguraw illi jkun hemm paga minima li huma minn tal-inqas 60% tal-paga eh, medja. Biex bekk neħilsu minn dawn ix-xogħlijiet fejn issa taħnħalsuhom 2 euro u 3 euro. It-tielet ħaġa, il-programm tal-garanzija taż-żgħażagħ dana għandna nwessaw għax kien ta' suċċess suċċess f'ħafna stati membri. U iżjed minn hekk iridu mbaxxu l-età tal-votazzjoni għal 16-il sena biex bekk iż-żgħażagħ ikollhom leħen akbar fid-deċiżjonijiet li nieħdu fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna Franz Timmermans, Sina kelli l-impressjoni kulħadd qed jaqbel fuq kollox. Iżda is-Sur Manfred Weber iddeċida li juża dritt li jirribatti. Għalhekk nadilu l-kelma 30 sekonda. Naqblu illi x-xogħol huwa importanti għall-Unjoni Ewropea, però nfakarkom li l res responsabilta u koll hija importanti ħafna u kien propju Moskoviċi fil-ħames snin li għaddew membru tal-partit ta' Sir Franz Timmermans eh, li kien responsabbli kien propju membru tal-partit tas soċjalisti eh, li kien qed imexxi eh, l-kunsill tal-Ecofin ta li kien responsabbli mill-passi li jittieħdu fil-qasam tal-politika finanzjarja ġifieri kulħadd irid jieħu r-responsabilità tiegħu u soċjalisti ma jindomx għalfejn jattakkaw l-istess politika tagħhom. Dan ma kellu xejn xaqsam ma dak li għad il-sur Moscovici, ħares lej il-pjanijiet u għal il-jumma tajbin. Anki John Claude Juncker ħares lej il-pjanijiet tal-Portugallu għal-Iva jistaw jaħdmu ma Manfred Weber mill-Parlament Ewropew le, dina ma nistawx nipermettuha. Il-Portugal ma nistawx namluwa u dan huwa dak li sġara il-ġustizja soċjali hija aħjar l-impigi mxew l qoddim fil-Portugal għaliex eh, abbandonajna l-austerità u dan la jandom jamlu il-gvernijiet. Last in line. Grazzi li Sir Timmermans, fl-aħħar issa ħanismaw l-iska kelle. Nemmen illi il-miżuri ta' austerità li tieħdu fl-Ewropa għamlu ħsara kbira, ħsara anka lin-nies fuq livell personali, ħadnilhom xogħolhom, ħafna minnhom huma żgħażagħ, imma mhux żgħażagħ biss Apparti minn hekk kienu eh, daqqa ta' ħarta kbira lil weda Ewropea illi aħna l-kol flimkien se u l-ġid. Jiġifieri naħseb illi l-awsterità kienet żball kbir. Ejja ma ninsewx illi jekk żagħżugħ huwa qiegħed ifisser illi l-qudiem ser ikollu wkoll dħul iżjed baxx. Jiġifieri huwa kruċjali li niġġieldu kontra l-qatt u hija eh, kwistjoni tal-Ewropa kollha mhux ta' xi pajjiż partikolari biss. Bekk il-garanzija taż-żgħażagħ għandha tkun vinkolanti kull imkien u għandna nillokaw l-fondi u niskuraw ukoll illi konna xogħlijiet tajbin għal futur Irridu ninvestu fl-ekonomija l-ħadra. Anka l-Komissjoni qalet li din kieku toħloq ħafna ħafna xogħlijiet, mela għalfejn qed nistennew. Ejja, ma għax ma nibdewx bl-investimenti, investimenti mirati lejn il-transizjoni ekoloġika u soċjali tal-ekonomija tagħna. Grazzi ħafna, Ska Keller. Fil-fatt, Hemm mistoqsija, jina għandi mistoqsija uh ah, Sir Franz Timmermans taqbel illi um, diversità kbira fil-livell tal-qat. Um, f'xi pajjiżi il-qat il-ħaq mal-10%, f'pajjiżi oħra it-3% biss. Taqbel miegħi li dan huwa eżempju eċċellenti tal-fatt illi gvernijiet nazzjonali u parlamenti nazzjonali huma jistgħu jsibu soluzzjonijiet aħjar ma' mulina posta għas-swieq tax-xogħol tagħhom aħjar milli mis-soluzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Inti taqbel miegħi illi jekk aħna napplikaw l-istess raġunament fuq il-fond fondi strutturali 15 sena illu il republika Ċeka ma tkunx timxi tajjeb daqskija daqskemija l-lum minajr il-fondi strutturali danġara Iva u dina kienet espressjoni ta' solidarieta Ewropea. Allora ma taqbilx miħaj illi dina hija anki espressjoni ta' solidarieta u ma tistax tajt illi aħna għanna għatbax eh, eh, Però jiddispjaċina illi fil-nofsinar tal-Europa għandhom għat għoli u jiddispjaċina fuq da. Grazie ħafna Franz Timmermans, eh, Ivana inkoraġġinikom tamlu użu mid-drittakom illi tirribattu u bekk issa ħoloq dibattitu għalek nirringrazzjakom il-koll. Grazzi anka l-skakele, grazzi tal-tweġibit kom fuq il-migrazzjoni u il-qat fost iż-żazax. Għawek fuq il-palket namlu dibattitu l-antika se jenħarsu lejn is-social media. Thousand. Iva, eluf ta' parteċipanti qed jipparteċipaw fil-fatt qed jużaw il-hashtag Tell Europe li ntużat il fuq minn 7000 darba u eja naraw daqsxejn kif imorru sal-aħħar tas-serata nittama li l-Finlandiżi jipparteċipaw ukoll għaliex il bira ma tantx morna tajjeb fil-kuntest tal-kant tal-Eurovision forsi llum imorru aħjar insemmaw daqxajn iżjed leħinna ħanejtek. Issa rigward l-involviment, ħafna minnkom batulna ir-raġuni għalfejn biħsibom imorru jivvutaw fl-elezzjonijiet li ġejjin. Ettulna illi qed ser tivvutaw biex tiġġieldu tibdil klimatiku, biex tejbu l-Unjoni Ewropea biex teliminaw il nazzjonaliżmu tossiku u biex l-Unjoni Ewropea tibqa' dejja. Il-komunità online kif qed twieġeb għal dawn l-ewwel suġġetti li qed nittrattaw dal-għodu? L-immigrazzjoni fil-fat għajmet eh, dibattitu imqan għal ħafna hemm utent partikolari illi mill-Belġu illi jixti eh, illi eh, dawn l-immigranti ġu offruti post fej jistkennu anka ikel. Hemm ukoll interess qawwi ħafna fit-tibdil klimatiku ħafna minnkom battunna ħafna mistoqsijiet fuq dan is-suġġett mill-Ġermanja, per eżempju, irċivejna mistoqsija diretta ħafna. Kandidat il-kandidati saqsuhom x'ser jagħmlu biex jiġildu tibdil klimatiku u jiġildu il-kriżi. Nixtiequ nisimgħu iżjed mingħand il-kandidati allura nerġa' nadilkom il-kelma. Thank you, Anestina. Grazie, Anestina għal tranzizjoni perfetta, xista nistaw naddu għal punt li jmiss, għal argument li jmiss Eh, l-ambjent u tibdil klimatiku. Hemm eluf ta' żgħażagħ Ewropej fit toro eh, Greta Thunberg eh, nar ta' ġimma għal moviment tal-futur kull ġimma jkonna rapport ġdid ċentifiku biex jitlob li l-politiċi bħalkom jaġixxu. Imma sissa eh, il-protezzjoni tal-klima eh, eh, forsi ħatkun u minna ħafna flus l-impigi fil-industrija tal-faham u tal-karozzi nistaw nitilfuħ u l-enerġija. Allora l-mistoqsija tagħna hija intkom taħsbu li nistaw aħna nagħmlu dawn is-sakrifiċċji biex inkunu nistgħu nipproteġġu l-pjaneta u x'nistgħu nagħmlu iktar jew x'tistgħu tagħmlu inqas forsi tawna proposti konkreti din id-darba. Magid Vestager, Iva, dak huwa riskju imma naħseb li nistgħu nagħmlu l-aħjar li nistgħu billi nħarsu leh bħala opportunità għaliex nistgħu noħolqu miljuni ta' xogħlijiet. Pereżempju, eh, nibnu ferroviji ta' veloċità għolja biex naqdu flimkien li bliet tagħna biex niżguraw li n-nies ikun jistgħu jiċċirkolaw u jivvjaġġaw Eh, dik hija ħaġa speċifika u tista' taħdem. It-tieni ħaġa hemm ħafna affarijiet diġà preparati, diġà għandna l-miri, diġà għandna leġislazzjoni biex nirriformaw l-ekonomija, issa nistgħu nibdew inwettqu. Ħafna mit-teknoloġija li għandna bżonn diġà għandna. Għalhekk nistgħu ninvestu fondi Ewropej u nazzjonali u naturalment nistgħu nagħmlu iżjed riċerka mill qed nagħmlu bħalissa. M'hemmx għalfejn qogħdu nistennew it-teknoloġija, diġa' hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu u l-aqwa ħaġa hija li jekk nagħmlu xi ħaġa sistematika, kulħadd ikun jista' jipparteċipa permezz tal-għażliet personali tiegħu ma nistawx eh, eh, inħallu din il-kwistjoni fidejn kull ċittadin, irridu naħdmu flimkien. Grazie ħafna, Signora Vestager. Ska Keller, naf li għalik il-miri klimatiċi u mal-qalbek ħafna. Iżda inti l-esta li anka taċċetta li kunem telf ta' impiegi għal eh, tibdil klimatiku. Iva aħna din il-kustjoni għal qalbna ħafna. U naħseb li kol kem aħna għanna namlu dan. Għalix aħna għanna biss pjaneta waħda d-dispozizjoni tagħna, ma nistax nqogħdu ngħidu li l-klima stenna ftit issa naraw wara. Le, ma nistax namlu dan. Jiġifieri din hija realtà, però eh, il-ħaġa tajba, l-pożittiva hija li nafu x'irridu nagħmlu. U fil-fatt Sfortunatament il-progress tajna niksbu iżda dawn il-partiti tal-kandidati li qed jiċċirkondawni ħafna drabi ivvutaw kontrihom dawn eh, l-odot għal progress għalhekk din hija soluzzjoni li għanna namlu. X'namel jien kiku? Jiena kiku niprova nelimina is-sussidji li tanta jagħmlu ħsara lill-klima biljuni ta, ew, ta' euro illi qed jint tefqu b'mod ħażin, għana nużawhom b'mod tajjeb. Per eżempju, favur il-teknoloġija favur il-klima. Dan huwa importanti ħafna Għalissa dan l-investiment għet jispiċċa fidej ċina. Franz Timmermans bħala l-ewwel viċi president tal-Kummissjoni. Enti smajtu il rapport xjentifiku kull fejn mur, kull fejn nara għaxar darbit kull jum, kull jum. Nisma' dawn ir-rapporti. Ska Keller għalet fiklim ċari Is-sur Kue huwa wieħed mill-politiċi importanti fil-Parlament fuq it-tibdil klimatiku fuq l-ambjent. It-tlieta li aħna aħna għamilna ħafna f'dawn l-aħħar ħames snin. Jiena qed nofri lilhom għejn naħdmu flimkien fil-ħames snin li ġejjin biex il-Kummissjoni żgur it-tibdil klimatiku tpoġġiha fuq priorità bħall-aġenda biex inkunu nistgħu noħolqu alleanza minn Sipra sa Macron biex niżguraw li din tkun l-ikbar priorità, imma konkretament, għaliex aħna ma nagħmlux taxxa fuq il-kerozin, aħna qed nagħmlu fuq fuq it-trenijiet fuq il-karozzi mhux fuq l-ajrupjani, għaliex m'għandniex nintroduċu taxxa fuq is-CO2 għal pajjiżi kollha bil-flus li jidħlu nistgħu nerġgħu intuhom lulhom lill-persuni biex huma jkunu jistgħu jkollhom sitwazzjoni sostenibbli. Għaliex ma nagħmluhx da, dan nistgħu nagħmluh hekk aħna naqblu fuq l-istati membri u anki bil-lajnuna tal-Parlament Ewropew. I think we saw Grazzi ħafna Franz Timmermans. Donnu għawek qed tinbena koalizzjoni. Immissa ħanduru għall oppożizzjoni nimmaġina. Jan Zaradil, inti x'tagħmel kieku tagħmel iżjed biex nipproteġu l-klima jew inqas? Ara, jina ġej minn dik il-parti tal-Ewropa, l-vant tal-Ewropa, illi sa 30 sena ilu kienet fost l-iżjed imniċsa mhux biss tal-Ewropa ma tad-dinja kollha. Issa, 30 sena wara naqqasna t-ġis tal-arja eh, biżjed minn 400 fil-mija. Iġifieri hija xi ħaġa li iva nistgħu niksbuha imma bil-mod u b'mod sostenibbli u dejjem nintroduċu teknoloġiji ġodda u jiena l danet insejjaħ b'mod li jkun soċjalment sostenibbli u eh, nibdew naqtaw t-nġis ftit ftit ftit. Ejja ma nqogħdux noħorġu b'ħafna miri eh, li mhux realistiċi. Ejja noħorġu eh, ejja nżommu ma dawk l-impenni li diġa ħadna pereżempju l-ftehim ta' Pariġi. Il-Kummissjoni, pereżempju, tista' u għandha tibdel il-mod kif toħroġ is-sussidji taħt il-politika komuni tal-bidja. Dawn iridu jkunu iżjed orjentati lejn l-ambjent, eh, sussidji iżjed pereżempju lill bidja organika etc. U diġa hemm programm tajjeb li diġa tfassal mill-Kummissjoni u ta' dan il-Kummissjoni infaħħara huwa programm li jismu One Hectare. Imbagħad inkompli iżjed <laughs> Thank you, Jenza Niko. Grazzi, issa Niko Kue. Iva, jiena fil-fatt nixtieq nirringrazzja li dawk iż żanza li għal ħafna ġimgħat issa deċidaw li jinżlu fit-toroq u jipprotestaw. Għaliex derilhom li mhux qed eh, jagħtuhom widen u fil-fatt dan u l-każ. Il-politiċi mhux qed jisimawom ma tihdux miżuri konkreti. Mhux qed nattakkaw lil kumpani l-kbar li jniġsu 70% tal-tniġis huwa kkawżat propju minnhom fuq livell globali. Mhux qed nagħmlu xejn fil-konfront tagħhom, iżda qed nattakkaw li ċittadini żgħir billi nimponulhom iżjed taxxi. Palma mill Macron fi Franza, jeżistu ħafna proġetti Galileo, Airbus, għaliex ma nsibux soluzzjoni pubblika biex nindirizzaw din il-problema kellna 3 biljuni biex insalvaw, 3 biljun euro biex insalvaw il-banek u mannix flus għal din il-problema. Is-Sur Franz Timmermans l-evażjoni ta' taxxa tlaħaq l-800 miljun euro. Manfred Weber, inti tkun kieku iktar ambizjuż fuq il-protezzjoni tal-klima bħala bħala President tal-Kommissjoni. Aħna rridu sal-2050 naslu għall-Europa neutrali mill-punto di vista tal-karbonio. Dan li rridu namlu fil-futur. L-IPP jampenjata għal din il-mira, pero kif nistaw niksbuħ dan irridu diskutu għax ma nistawx nipermettu illi l-foqor, il-foqra se, se, se jkunu dawk li se jitilfu. Eħna eh, eh, għanna ħafna eh, problemi u dimna u irridu namluha b'mod din il-mira billi kulħadd jaqbel e, u kien komissarju tal-IPP Arias Xkanjete illi e propona il-miri tal-tibdil klimatiku Timmermans, we want to challenge. Grazzi ħafna għanna eh, il franz Timmermans laħi ribatti. Iva, eh, kien hemm u li analizzat il-votazzjoni fil-Parlament fl-aħħar ħames snin u sejħu lill-Parlament dinosauri. Da mhux qed ngħidu jiena tu din l-NGO. It-tieni ħaġa, jiena verament għajjajt nisma' din l-iskuża li ħad taħdem kontra l-pensjonanti u dawk daqsxejn jizet batuti. Taf jaħdem kontrina jekk ma nagħmlu xejn. Jek ma nagħmlu xejn nitħlu fi kriżi klimatika enormi. Jekk ma nagħmlu xejn dawk li ħajbatu huma l-foqra. Dawk m'għandhom imkien iżjed fejn imorru biex jevitaw il-kriżi, hemm bżonn naġixxu iżjed ma ħanistennew iżjed ħatiswina oli u iżjed ħajbatu il-foqra.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 Klim sabiħ ta' Franz Timmermans għal azzjonijiet konkreti, għanna bżon azzjonijiet konkreti. Infakarkom illi il-sistema tal-emissjonijiet tal-kummerċ dik nistaw nestendua għas settur tal-avjazzjoni u kol, jew naraw kif nistaw natu spinta l-innovazzjoni. Jiena mm, inġinier ambientali dik il-professjoni tiegħi, u għalek nemmen illi għanna bżon nirrikorru għall-innovazzjoni din il-masma tiegħi, hemm bżon illi ninvestu f'teknoloġiji li kapaċi jsolvu l problemi Dan huwa dak li għandna nagħmlu. Grazzi ħafna eh, fuq dan is-suġġett issa rridu nagħlqu. Issa l-ewwel iska Keller. Naħseb li għandna differenzi kbar fuq il-kwistjoni tal-klima. Aħna irridu verament namlu ħaġa konkreta fuq il-klima. Allora, mistoqsija tiegħi għal Weberja di, jekk inti għatti li l-ITS hija importanti, għaliex il-grupp tagħkom ivutaw kontra r-riforma tal-ITS biex taħdem sow. Aħna sa qed nagħtu ċertifikati eh, li nistgħu anki imbidlhom dawn iċ-ċertifikati u ma jħallsux għalihom. Għaliex eh, għaliex inti ma votajt kontra li kunem miri iktar ambizjużi. Dina miex verament konkreta bħala azzjoni tal-klima. E iva, Manfred Bever fil-qosor ħafna eh, għal dok li mhux familjari li e TS hija l-iskema għat partit tal-emissjonijiet. Iva, fil-fat il-partit tiegħi qed jipprova eh, jaqat il-kulħadd nistgħu nkunu ambizzjużi bħal mal ħodor nistgħu nieħdu azzjoni b'saħħitha fuq il-klima. jina fil-fatt intqajt anka mal-trade unions eh, li huma anka soċjalisti Eh, dawn għalu li jekk intom timplementaw il-miri tal-partit tal-ħodor, mela il-xoliet tana jintilfu kolla. Irridu nkunu sostenibli, il-sostenibilta tfisser li eh, kunem ambizjoni ekoloġika imma fl-istess ħin stabilta ekonomika kif ukoll stabilta fil-qasam teknoloġiku. L-affarijiet irridu naqduhom mhux nifirduhom. Iva, fil-fat, eh, Margaret Vestager tixtieq tisfidak Iva, Sur Pepper, inti qed eh, tinsisti illi il-kollega tiegħi Miguel huwa tal-PPE. Huwa ma mhix biċċa xogħol eċċellenti, però għaliex huwa tal-PPE, huwa għamel biċċa xogħol eċċellenti għaliex huwa parti mill-Kummissjoni. Aħna bħala Kummissjoni ħdimna flimkien bħala kulleġġ. Di mhix kwistjoni ta' xi għaqda ta' partiti politiċi le il tibdil klimatiku għandu jkun priorità jina l koll Barra minnek, it-tieni punt, diġà għandna ħafna qodod tad dispożizzjoni tagħna għaliex ma naqbdux nużawhom, flok ma noqdu nistennew. Margarete, jina minnek bdejt meta għat eja ma noħolqux divizjoni firda għalli xaħna kolla qegħdin naħdmu fuq l-istess naħa. E, fil-grupp liberali u kollem ħafna nis li għandhom l-istess e, tħassib fuq l-implementazzjoni. Fl-2050 irid ikollna industrija neutrali bil-karbonju u jena impenjat, pero ma nix inni kastiga li l foqra e, irridu nħarsu lejn il-passi li mis biex nkunu iktar għawijin. Still, one more challenge. Grazzi ħafna Manfred Weber fadlinna persuna oħra li tixtieq eh, tirribatti, Niko Kwe. Jiena naħseb li ma nafx ma nistax ma niflaħx eh, eh, nisma dan it-tip ta' diskors, intom kien hemm ċertu fabriki li jingħalqu u l-unionists ħarġu b'tip ta' metalli ġodda illi huma iżjed jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent u per eżempju ma metalli li memx għalfejn jinħasslu, immaġinaw kieku kemm nifrankaw deterġent biex naħslu l-metall. Imma le, minn flok, eh, minn flok smajtu suġġerimenti ta' trade unions, sempliciment għalqna dawn il-fabriki u permettajna li nimportaw il-metall minn bnadi oħra tad dinja. Nishtiq nikkommenta b'tali motu maniera li mm, tindunaw li ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma ambizzjużi Però rridu nikkonvinċu lil kulħadd għaliex aħna waħedna biss ma nistgħux insolvu l-problema tal-klima. Rridu nagħmlu din il-biċċa xogħol il flimkien l-Unjoni Ewropea trid tkun ambizzjuża fuq il-palk dinji biex eh, tinvolvi lil kulħadd eh, f'din il-ġlieda kontra t-tibdil klimatiku, dan huwa dak li niprova li nixtieq niprova nagħmel. Grazzi għal mistoqsijiet issa ngħaddu għal punt li miss u il-punt li jmiss forsi u iktar tekniku eh, imma ħaġa illi mhux kulħadd u eh, jaqbel maħħa. Eh, eh, kwestjoni tal-inġustizja il-multinazzjonali bħal Apple, Google u Nike edin iħalsu taxxi baxxi ħafna ħafna drabi inqas mill-5% waqt li ċittadini jħalsu l-20 jew anki l-40%. Il-mistoqsija tagħna hija din. Li huma l-pajjiżi fl-opinjoni tiegħek huma tax havenings l-Unjoni Ewropea u kif nistgħu nbidlu l-imġiba tagħhom biex niżguraw li Amazon tħallas l-istess taxxi li E, iħalsu anki il-negozji. E, e, Vestager, jiena dina ħatta minna minnaħa tiegħi, inti verament ġenerus meta tajt illi ħalsu 5%, ħafna minnhom iħalsu anki zero. Hemm fil-fatt ħafna xisir hawnhekk. Aħna rajna fl-istati membri ibidlu it-taxxa fl-Irlanda, fl-Olanda, f'Malta, f'Ċipru, għaliex iħarsu lejn il-leġizlazzjoni għax titbiddel. Imma għandna bżonn ta' taxxa digitali għax ħafna f'dawn il-kumpaniji qegħdin jaħarbu u fil-fatt eh, ħafna kumpaniji iva iħallsu t-taxxi tagħhom u nara mhux ħaġa ġusta u t-tieni irridu aħna Eh, namlu level minimu għax eh, għal-kumpanija, għax inkella kullħat jiprofa jħallas inqas u rriti kolna eh, namlu namlu uħdan fejn hemm taxxi fejn it-taxxa tkun ġusta. Allora il pajiz li semmejt inti huma tax havens, tax havens huma postijiet fejn kulħadd iħallas it-taxxa tiegħu. Dan huwa verament tax haven. Għawet Grazie ħafna, Signor Vestager. Skakele, inti ottimista daqs is-Sinjora Vestager, taħseb li ġeja bidla? Iva, verament nittama li x'dak li għanna verament skandlu. Inti eh, semmejt kif kumpaniji kbar eh, ftit taxxi, ġifiri, li żied senjuri fis soċjetajiet tagħna qegħdin jaħarbu mill-responsabiltajiet tagħhom. U dak qed ifisser li ħafna kontribwenti qed ikollhom ħalsu iżjed biex nibnu l-iskejjel, insew l-isptarijiet u biex ikollna sistema tajba tas-saħħa u tal-edukazzjoni. U għalhekk huwa verament essenzjali li jkollna ġustizzja fiskali dik hija parti minn ġustizzja soċjali. Għalhekk hemm bżonn iva taxxa għal kumpaniji diġitali l-kbar illi faċilment jistgħu jaħarbu minna taxxa u hemm bżonn ukoll rata ta' taxxa minima għal kumpaniji. Però għandna bżonn ukoll trasparenza u dan għandu japplika għal kull kumpanija. U f'dan il-qasam diġà ppruvajna noħorġu b'xi regoli biex ikun hemm iżjed trasparenza biex il-kumpanija tkun ċara dwar kemm qed tħaddem nies fit-tali pajjiż jew fl-ieħor. Din huwa eh, però eh, ejja ma ninsewx li l-liberali pereżempju infutaw favur eżenzjoni għat trasparenza. Ma naħsibx għandu jkun hemm eżenzjoni, trasparenza għandha tapplika għal kulħadd. Grazie ħafna ska Keller issa Franz Timmermans, pajjiżek stess diġà semma, pajjiżek huwa Tex Haven, din il nanaraw naraw ġejja u kien wasal il-waqt li nbidlu l-affarijiet. Naqbel 100% ma' Margrethe illi għanna bżon Level minimu ta' taxxa tal-kumpaniji jiena nipproponi minn tal-inqas 18% ta' taxxa tal-kumpaniji. Mbagħad il-kumpaniji jistgħu jiddeċidu li jollu din it-taxxa però mhux li baxxu għażjed minn 18%. Wasalna fir-raba rivoluzzjoni industrijali. Sibna u nafu b'kumpaniji li sabu mod kif ma jħallsux taxxa. Għalhekk irridu insaqsu. Amazon, meta ser tħallsu t-taxxi tagħkom? I would like to ask you. Grazzi ħafna. Jekk inti tipproponi 18% ta' eh, ta' taxxa għal kumpaniji kif se kif se kif se tikkonvinċi lill-Irlanda? Eh, Eh, fil-fat miex problema. Hemm ħafna warehouses fejn hemm ftit nies jaħdmu. Jien naħseb illi din hija ħaġa illi n-nies iridu jsegwuha il-pajjiż li jsegwa din hija kwestjoni ta' solidarjetà. Grazzi Franz Timmermans. Jan Sara Dil, inti x'taħseb fuq it-trasparenza. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid illi se jkun hemm differenzi fondamentali bejnietna għax jiena inħoss illi l-istati għandhom id-dritt li jintaxxaw u l-Unjoni Ewropea mhijiex stat forsi għaw xaħat li jishtiq li jkun stat l-Unjoni Ewropea f'dan il-kas, allora edin jitolbu għat-taxxi Ewropej u jiena le, jiena nemmen illi l evazjoni ta' taxa għanda tkun projbita eh, u hemm passi importanti li, li saru hemm eh, l-iskambju ta' informazzjoni eh, għal eh, kumpaniji kolla li għandhom eh, fatturati kbar minn 750 miljon u hemm anki eh, li għandhom jiġu taxxati fuq livell nazzjonali, m'għandhomx jiġu eh, taxxati fuq livell Ewropew. U eh, jiena nishtiq ngħid anki illi Sinjora Vestager sa għamlet biċċa xogħol eċċellenti biex isib l-istess kondizzjonijiet għal kulħadd li jkun ambjent kompetittiv għal negozji Ewropej. Grazzi. Eh, Grazzi Jan Zaradil. Niko Kwe. Inti taqbel illi tassazzjoni m'għandix tindaħal fiha l-Ewropa? laqas xejn. Naħseb illi għanna nirrikonoxxu illi fl-Ewropa għanna oqsma sħaħ fejn ħlisna mis servizzi pubbliċi, eh, l-isptarijiet, l-iskejje, l-trasport pubbliku. Dan huwa servizzi fundamentali illi warrabnihom. Però huma servizzi illi għandhom jeżistu biex inkunu nistgħu nonfqu il-flus tat-taxxa fuqhom. Anka l-armonizzazzjoni fuq il-livell Ewropew u għanna neħilsu kol mill-tag stamping, affarijiet il illi l-om għaddejjin snin. Dawn huma pjanijiet illi l-om għammekka l-ħafna snin ma qatt ma twet u għalek għanna naddu mill-paroli għall-azzjoni. Eh, hemm eh, tax frodi f'taxxa ta' 850 biljun euro, maġinaw kieku kemm nibnu skejjel u kemm insewu sptarijiet b'dan kollu. Irrid ikollna għalmenu e, id-diċenza li narfuh dan il-fatt hemm pereżempju l-informaturi il-whistleblowers illi huma importanti ħafna biex jikxfu ċertu każijiet speċifiċi u rridu nipproteġuhom. Alfred Weber issa. Jina fil-fatt kont membru tal-Parlament Ewropew meta il-Kummissjoni Ewropea inti Margreta u il- Jean-Claude Juncker e, deċidejtu illi e, rriti ikun hemm tibdil għanna bżonn ta' tibdil fis-sens illi kulħadd irid iħallas dak li għandu bżonn iħallas. Aħna naqblu, naqblu li għandna bżonn ta' taxxa eh, diġitali, jien nixtieq nuża rikavat ta' din it-taxxa digitali għal għaniet eh, mixtieqa. Jiġifieri Dan qed naqblu fuqu, però rridu nifmu eżattament kif ser nagħmlu dan. Hemm bżonn li nbidlu ċerta oqsma ta' taxxa fejn il-maġġoranza tiddeċidi. Aħna tassew nemnu f'din l-idea illi kollna approċ komuni fl-Unjoni Ewropea. Jiena naqbel eh, ma l-idea illi f'ċerta oqsma, per eżempju, fis-settur ta' taxxa diġitali kollna approċ komuni. Grazie Manfred Weber. fil-fat eh, eh, grazzi tal-mistoqsijiet tal ta'kom eh, kienu l-ambjent u taxxa kienu pjuttost kwistjonijiet jaħarqu. Anastina, kif sejra online? Eva, entkom fuq online kienem ħafna traffiku għaddej grazzi l-ċittadini biex natikom sens tax xqed għajdu il-poplu il online nixtieq norikom dan il-word cloud il-klima u uh, uh, green, il-ħod, l-aħdar, u uh, eh, ma l-iktar klim importanti. ħafna minnkom u kollu ma interessati illi jisiru jafu l-kandidati u jkunu jafu iktar fuq il-kommissjoni u fuq l-elezzjonijiet illi se jseħħu mit-23 sa 26 ta' Mejju. U anki suġġett popolari ieħor li sibna hija l-ugwaljanza bejn il-sessi. Dan din il-persuna tixtieq tkun taf kif il-persuni se jirsolvu l-problema ta' differenza fil-paga bejn l-irġiel u n-nisa u mbagħad hemm anki movimenti euroxettiċi f'ħafna pajjiżi u xi minnkom esprimejtu wkoll xi noqas ta' fiduċja lejn l-Unjoni Ewropea. Din hija tweet mill-Ġermanja, però eh, dina eh, tweet forsi tati idea ta' x'jaħsbu n-nies fuq ah, din il-problema. Huma jaħsbu illi l-Unjoni Ewropea illi l-Unjoni Ewropea mhix spjegata biżejjed e, e, fuq dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea u u xini. E, komplu e, ibatu e, e l-mistoqsijiet tagħkom u il-kommenti tagħkom użaw e, Tell Europe. Inkomplu bid-dibattitu issa fuq il-palk. Thank you very much, Anastina. Grazie ħafna, Anastina. Naddu issa għal mistoqsijiet dwar il-politiki esterni tagħna. L-Unjoni Ewropea f'dinja dominata mill-Istati Uniti u ċ-Ċina. Dejjem u dejjem iżjed ta' spiss l-Unjoni Ewropea issipruha ruħa dara mal-ħajt quddiem dawn is-setat, jekk hux fuq il-ftehim dwar l-Iran, Nord Stream 2 jew inkella jekk hux fuq il-kummerċ ħieles. Nizmin għal żmien il-President tal-Istati Uniti Donald Trump eddet li jimponi tariffi fuq il-karozzi Ewropej. Dan huwa suġġett wiesa ħafna ma nixtieq nkunu nafu daqsxejn x'taħsbu. Il-mistoqsija tagħna lilkom bħala kandidati għall-Presidenza tal-Kommissjoni huma dawn sabiex jintlaħaq ftejm ma' Trump li aktarx eh, ser ikun xolkom bħala President tal-Kommissjoni u sabiex nevitaw il-ħsara l-ekonomija Ewropea. Intom lesti li tiftħu is is-swi Ewropej għal prodotti, eh, prodotti tal-agrikoltura mill-Amerika fostom prodotti ġenetikament modifikati e kif ixtieq Trump ħarbdew minn skakele. Le, Pero eh, naħseb li rridu morru oltre u nikkonsidraw daqsxejn X'irwol rwol irid ikollha l-Unjoni Ewropea fid-dinja u naħseb li jista' jkollna rwol importanti. Irridu niddeċidu fuq pożizzjoni u ninaqdu madwara. Jiena fil-femma tiegħi l-Ewropa għandha tkun forza ta' paċi u drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Dik hija xi ħaġa fejn aħna nistgħu verament nibatu messaġġ qawwi u diġà qed nagħmluh ħana diġà eh, li żjed li nagħtu fondi għall-drittijiet tal-bniedem. Imma mhux biżejjed aħna parti minn hekk Minnaħa l-oħra, edin kultant anka nibatu armi lil-dittaturi li mbagħad jużawhom biex eh, iżommu l-poplu tagħhom taħt kontroll. Taħt kontroll. Għalhekk irridu eh, nevitaw namlu eh, dawn affarijiet paradossali, rridu nkunu koerenti, irridu naraw li nħarsu dejjem id-drittijiet tal-bniedem kullimkien u dejjem. How to be poor in front of United States? Tajab, Franz Timmermans s'issa. X'namlu issa li ninsabu f'nofs bejn eh, Stati Uniti u ċ-Ċina? Iva, jekk aħna nkunu ħbib kbar ta' Vladimir Putin, mbagħad induru lej Donald Trump illi jixtieq eh, xejjen u jkisser lill-Unjoni Ewropea, kif nistgħu noħolqu unità? U importanti li nifmu x'qed nirriskjaw bħala Unjoni Ewropea il-Stati Uniti tal-Amerika jixtiequ li l-Unjoni Ewropea tkun dajfa u frammentata, iżda aħna m'għandniex nagħmlu dan, għandna bżonn ta' unità ta' għaqda. Aħna nasbu illi dawn il-persuni kollha bħal Farage u Salvini, dawn kollha mhux qed jaħdmu għall-interess taċ ċittadini tagħna tal-Unjoni Ewropea. Rridu nuru jitibsa ħafna ma' Putin għaliex jekk le aħna ser inkunu pupi li nisfnu skont il-mużika tagħhom. Grazzi. Manfred Weber, nistaw najdu dejjem le lil Trump? Le, l-Amerikani għadhom tagħna, il-poplu Amerikanu ma tagħna, għanna ħafna valuri komuni, il-libertà tal-istampa, il-ġudikatura indipendenti u d-demokrazija, għanna ħafna affarijiet komuni. Għalek jiena ma naħsibx li għanna neġildu kontra l-Amerikani. Imma dak li qed jiġri eh, fil-White House miex il-politika tagħna. Jiena nishtiq najt li l-President tal-Amerika għaj namlu uh, eh, nitkelmu namlu negozjat fuq il-kummerċ imma biss jekk aħna nkunu imsieħba jekk jobbligana allora aħna rridu najduru le eh, aħna rridu nkunu għawijin u fl-istess ħin għanna bżonn ta' mekanizmu ta' diskussjoni Hawnhekk e, għandna e, idea tal-vot unanimi fil-Kunsil dan ma nistawx aħna naċċettaw irridu għalhekk nideċidu għal proċess ta', ta deċiżjoni ta' maġġoranza. Irridu nuru kemm hija qawwija l europa e, fid-dinja, fil-globali. Grazzi ħafna li Sur Weber. Niko Kwe, inti x'taħseb dwar ir-relazzjoni mal-Istati Uniti u ċina? Jena naħseb illi il ftejmijiet ta' komerċiles ħafna drabi ikomplu jdajfu lill-Ewropa għaliex l-imsieħba tagħna ma jsegwux l-istess standards ekonomiċi u ambjentali li nsegwu aħna u dik hija ħasra. Irridu niżguraw illi il-livelli ta' jxin fl-Ewropa jkunu rispettati il-ftejmijiet ta' komerċiles irridu jkunu ġusti, imma qegħdin impoġġuhom fidejn ġustizzja privata li mbagħad eh, l-istati membri jispiċċaw vittma tagħhom biex natikom eżempju il- eh, kwistjoni tal-paga minima kwistjoni tal-paga minima bħalma ġara fil-kas ta' eh, Leġittu. eġittu Dawn huma eh, affarijiet li jaffetwaw il-paga minima u jispiċċaw jaffetwaw ħafna lin-nies. Grazzi. Zaradil, would you talk about? Is-sur Zaradil issa, inti x'taħseb partikolarment fuq il-prodotti agrikoli, tiddiskuti fuqhom? Iva l-ewwel nettirid ngħid li għalina għall-Ewropa il-kummerċ hija il-magna ta' tkabbir ekonomiku. Naħseb li aħna għandna ninnegozjaw mal-Istati Uniti għaliex il-ftehim transatlantiku Irrispettivament minnu l-President tal-Istati Uniti hija opportunità importanti ħafna għalina. Iżda mhux dan l-unika suq. Jiena bħala Viċi President tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall kummerċ kont kuntent ħafna li kont parti mill-riżultat mill-proċess li wassal għal ftehim li kopri 30% tal-kummerċ li fih eh, tad dinja fil fatt li hija involuta saffieħ anke l-Unjoni Ewropea irridu nkunu minn ta' qoddim net eh, għal eh, kummerċ ħeles u rridu namlu f'temit eh, anka mal-Azja l u l-pajjiżi Azjatiċi. Grazzi, Sur Zara Dil, Magret Vestager, inti kont komissarju tal-kompetizzjoni. U, inti kellek negozjati ma' dawn il-pajjiżi. X'tagħmel inti kieku? Iktar lok għal kummerċ kif għalu l-kollegi dan huwa l-ikbar blok kommerċali fid-dinja. Aħna għandna 80 pajjiż bħala eh, ħbiberija uh, eh, kommerċali. Forsi jekk natu aċċess għas swieq tagħna, għandna jkollna aħna wkoll aċċess lej is-swieq tagħhom. U jekk aħna rrid ikollna kompetizzjoni ġusta fl-Europa, allora rridu anki neġildu kontra dak il-pajjiż li mandomx kompetizzjoni ġusta u rridu nafsu iktar mill-li għamilna sissa. Enti tajd li li mannix nikomplina, eh, mannix nikomplina nitkellem, eh, Iva, eh, dak u veru. Tista' tkompli, grazie. Il-punt huwa illi aħna eh, irtirajna biex il-kunċetta ta' kummerċ ħieres għanna bżon ta' kummerċ eh, bazat fuq il-valur eh, u importanti eh, id-drittijiet tal-bnidem kif jiġu trattati l-annimali u għalek il-ftejn mal-ġappun u mal-Kanada fuq il-kummerċ u ma tajbin għax nistaw nużaw il-kummerċ li joħloq ħafna ħafna impigi Gazzi lil Margaret Vestager għanna lil Niko Kue li jixtieq jirbatti, però ma nafux il min ħatamel il-mistoqsija. L-Sir Timmermans jek joġobkom. Sir Timmermans bħala Viċi President tal-Kummissjoni naf li fil-familja politika tiegħu għalmenu fil-Wallonja kienem eh, ħafna oġġezzjoni kontra it-Trattat tas-Seta. Għadna mhux qed nifmu Kif jista' jkun li jekk inti għandek viżjonijiet differenti għal futur permezz ta' dan it-trattat, tista' tajt illi jista' jkun hemm negozjati lil lin mill-istati membri nfushom f'xorta ta' forum Ewropew ekstraġudizzjarju. Aħna maħniċ demokratikament saħħitna bizzejiet bil dan nid-dibattuħ mal-ċittadini Ewropej? Għanwiġbek minnu fieħ aħna naħsbu illi aħna nistaw ninfluenzaw tassew ħafna li trattat id tkellimt fuq l-arbitraċ per eżempju, pero issa dan huwa ħafna iżjed eh, reali u qed jiġi konfrontat anka mill-Qorti Ewropea tal-Lussemburgu, ta jiġifieri eh, dak kollu li li għamil nissa u ħafna iżjed pubbliku, pero għadna ma wasalniex. Nistaw nejdu però li il-ftemiet tal-kommerċ huma parti mid-dibattitu politiku diġà dan pass il qoddim Manfred Weber, inti tixtieq tuża id-dritt ta' ribattor. Ma min tixtieq titkellem, jiena xtejn rifletta fuq il kwissjoni tal-kummerċ, għax illum hemm 36 miljun impik il jiddependu fil-kummerċ fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea il-forza tagħha bbażata fuq il-kummerċ, ma nistax nifhem kif il-partiti ta' xelluk, il-ħodor u anki il-soċjalisti ma jridux jużaw il-qed jgħidu il-kummerċ il Eh, eh, m'għandux nużaw. Eh, jiena kieku niproponi biex meta jkollna ftehim ma' pajjiż iridu jkollna kondizzjoni biex jabolixxu il-xogħol ta' tfal. Niko Kuwet, tista' twieġeb. Iva, l-darboħra, il-klims biħafna man bat Fil-prattika, l-standards ambientali u soċjali sejrin bil-kontra. Minħabba f'dawn il-ftejmijiet ta' kommerċ ħieles, aħna mannix il-sistema, mannix l-aġenziji li jistaw jiskuraw li kunem kondizjoni tajxin tajbin għall-Ewropej kollha. Għaliex inti eh, titiżom f'moħħok ukoll li hemm ċertu eh, konsum fiħdan l-Ewropa, konsum eh, lokali. U dan huwa konsiderevoli u hemm eh, ħafna nies li qed Ewropej li jaħdmu fl-Ewropa, però dawn il-ftejmit kummerċjali internazzjonali qegħdin joqtlu ħafna negozji Ewropej. Ska Keller, Iva, jiena ġejt mitluba nirribatti u se nirribatti. Jiena naħseb illi dawn huma odot dawn il-ftehmiet huma mod kif naslu għal għan, iżda mumiex lan infusom, irridu naraw għax qed waslu daw il-ftehmiet, jekk nilliberalizzaw is-servizzi kollha, dan ma jkunx taġġid uh, għall-Unjoni Ewropea ma jkunx tajjeb kif aħna jkollna sistema ehm, ta' taġi tal-Unjoni Ewropea għalhekk il-ftehimiet iridu nifmu għalli qan qed niżviluppawhom. Grazzi. Eh, eh, lil min trid eh, tagħmel ribattitu għasur Weber għax huwa qal illi huwa jappoġġa il-QMV il-vot ta' maġoranza kwalifikata għal politika barranija, imma jena nħossi li l-politika barranija hija mmexxija mill-interessi nazzjonali u qed naraw, per eżempju, fil-Libja l-Italja e, edha tappoġġa l-ġeneral Haftar waqt li l-Franċa e, hemm pajjiż li qed jappoġġa il-gvern leġittimu fi tripoli waqt li l-gvern liħor qed jappoġġa e, e, e, l-oppożizzjoni. Kif nistgħu aħna namlu mod illi l-Unjoni Ewropea jkollha politika waħda barranija? Il-kwestjoni mhijiex kif nistgħu namlu ġestjoni. Il-kwestjoni hija jekk hiex neċessarju aħna qed narawx qed jiġri fil-Libja, aħna qed naraw l-iżvilupp fil-Venezuela, kien hemm bżonn ta' erba ġimgħat biex inkunu nistgħu ikollna oppożizzjoni għal eh, għal reġim ta' Maduro imħabba fċerti kollegi u dina miex il-ħolma tiegħi għall-Ewropa. Aħna l-Ewropa għandha tiddefendi id-demokrazija, l-istat ta' dritt, il-libertà tal-valuri u dana huwa possibbli biss jekk ikonna proċess ta' ta' vot ta' maġġoranza. Grazie ħafna l-Manfred Weber għanna eh, l-Maget Vestager li u kolħat il-ribatti. Mela, l min il mistoqsija tijak. Għani diskuti l-kommerċ maska. Mela, naħseb li hemm ukoll dimensjoni ta' tibdil fil-klima, per eżempju, hemm kumpanija mill-Slovenja famuża ħafna eh, għaliex tiżviluppa l-electrical plates. Għanna kumpaniji li eh, jaħdmu fuq il-pompi jew it-turbini tar-riħ u hemm mod kif naħdmu fuq dawn ir rizorsi dawn huma kollha affarijiet illi nistgħu nesportaw, ma nistgħux nesportawhom mingħajr kummerċ għalhekk il-kummerċ huwa għodda. U jgħin ukoll biex naqdu iżjed lid-dinja u biex insibu l-aħjar soluzzjonijiet possibbli dan diġà nafuh. Iva naqbel u ma rridux nwaqfu l-kummerċ, però l-kummerċ irid iqis anke pereżempju d-dimensjoni tal-klima. Fil-FTAs imkien ma nqisu pereżempju l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, il-ftehim klimatiku ta' Pariġi ma jissemma mkien, anke drittijiet tal-bniedem inżiduhom biex inżiduhom iżda ma jikonsidra, ma jiġux ikkonsidrati kif suppost. Għalhekk, fil-ftehmit kollha tagħna rridu inżommu f'moħħna l-ftehim klimatiku ta' Pariġi. Qed nippruvaw nisqu biex nagħmlu dan għaliex il-ftehim eh, ta' Pariġi u l-miri klimatiċi tagħna huma importanti ħafna. Thank you. So uh, I, I think you... Grazzi. Nirringrazzjakom kollha e, e, ribatti e, Ningrazzjakom kollha għal risposti. Issa l-aħħar suġġett huwa is-sentiment li dejjem qed jikber ta' ħafna persuni li l-Unjoni Ewropea ma taħdimx iktar. E, Fir-Renju Unit iridu jitilqu mill-Unjoni, fl-Ungerija għandna Viktor Orban li jilbaħ l-elezzjonijiet Eh, bislogan slogan Stop Brussels, fl-Italja hemm Matteo Salvini fl-istess argumenti, il-valuri Ewropej eh, qed jiġu minaċċati u diġà hemm proċeduri eh, ta' stat ta' dritt kontra l-Polonja u l-Ungerija u għatem miktar xjasal u anki il-parteċipazzjoni fl-elezzjoni dejjem tinżel. Il-mistoqsija di kif tistaw tispiegaw din iż-żida ta' euroxettiċibni u x'inija responsabilità tagħkom fi għadi? Il-problema hija dejjem ikbar, hija l-problema ta' nazjonalist ta' nazjonalizmu illi qiegħda teqret l-Unjoni Ewropea u ma tarafx laqas id-drittijiet tal-bniedem. Din hija l-problema li għandna fl-Ewropa. Hemm ħafna affarijiet jsiru, x'nistgħu nagħmlu fl-Ewropa. Waħda hija li m'għandhomx wis spazju għaliex miex natura tagħhom li dejjem għandhom jikbru iktar dawn eh, sentimenti. Aħna bħala Ewropej eh, niħdu parti fid deċiżjoni kemm intuhom spazju anki fil-elezzjonijiet Ewropej, anki bħala partiti irridu nieħdu deċiżjoni aħna qed nikkooperaw ma' dawn il- eh, forzi. Fl-IPP għanna din situazzjoni fl austria per eżempju, eh, umbat għanna l-kwestjoni ta' Orban li għadha ma solvuta, hija problema jekk għannix inżommu distanza tana jekk aħna rridux nibnu kollox fuq il-valuri Ewropej u drittijiet tal-bniedem. Timmermans. Grazzi Ska Keller, Franz Timmermans. Inti, salim appunt tieħu responsabilta' jekk il-politika jew inkella il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni attwali. Ejja kunu ċari, dawk li kienu jivvutaw għal-partit tiegħi u l-partiti l-oħrajn hawnhekk, issa qegħdin jivvutaw għal-partiti kultant estremisti u dak huwa tort tagħna. Aħna ma marna xinix nikkonvinċuhom biex jibqgħu jivvutawna, issa saru jemnu lil dawn il-partiti. Immissa, qed jibqgħu bċi berim nieħer, eh, araw daqsxejn x'ġara fil-każ tal-Brexit u Renju Unit illum, ir-Renju Unit donna qed tara l-Game of Thrones fuq l-steroids. U dan minħabba il-politika ta' firda illi qed nisimgħu minnaħa tagħhom. U għalhekk għandna proposti għal-ċittadini Ewropej illi ser jerġgħu qarbuhom lejn il-proġett Ewropew, ser jerġgħu eh, qarbuhom eh, lejn il-partiti kollha hekk madwar il-mejda, partiti li għandhom proposti kostruttivi. Dak l-unika mod kif nistgħu nipproċedu għandna soluzzjonijiet, kulħadd jitkellem fuq is-soluzzjonijiet tiegħu, imma kollega maħna aħna naqblu illi rridu nħolqu ċertu qaqda Ewropea biex insolvu l-problemi illi sar ikonna qudiemna fil-ġejjieni. Grazzi ħafna, issa Niko Kue. L-Unjoni Ewropea teżisti iżda qed tiżarma u hemm riskju illi tkompli tiżarma. Aħna rajna politiki ta' austerità li waslu għal violenza kbira li ġiet użata kontra l-pajjiżi tan nofsinhar. Jiġifieri tiskantawx jekk il-persuni eh, iduru lejn l-estremisti, biżet tarawx qed jiġri bil-faxxisti fl-Italja, l-Ungerija u pajjiżi oħra jew ser tkun sottomess għal liġi tas-suq jew inkella tiddeċidi illi servi liċ ċittadini Aħna għandna naqdu liċ ċittadini tagħna, għanna nieħdu ħsiebhom. Iżda x'għamilna minn flok? Zidnilhom l-età pensjonabbli, naqqasnilhom aċċess għas servizzi eh, ta' kura tas-saħħa. Hemm sens ta' Sara illi aħna qed nikkawżawlhom. Fidejkom intom tistgħu tbidlu l-affarijiet. Left rebuttal cards are with Skycat. Issa għandna żewġ karti ta', ta ribat biex jiribattu minnaħa ta' Ska Keller u anki minn Manfred Weber. Il-partit tiegħi, id demokraziċi Kristjani huma il-partit fondaturi, aħna qed naraw li però hemm iktar egoizmu u dak li rridu namlu fis-26 ta' Mejju ta' din is-sena rridu insibu soluzzjoni irridu niddefenduha l-Ewropa m'hemmx dubju. Hemm żewġ elementi li huma importanti. Wieħed huwa li aħna rridu nivutaw biex l-Ewropa tkun iktar demokratika. Fil-Brexit l-iktar messaġġ importanti kien li rriti is-sovranità lura. In-nies eh, ħossu irridu jħossu li din hija l-Ewropa tagħna. Dan huwa l-post fejn il-futur tal-Ewropa se jiġi deċiż. Tieni punt li nixtieq insemm għanna bżon ta' mekanizmu biex niddefendu il-valuri tagħna li qed jiġu sfidati fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk eh, għandu jkonna eh, mekanizmu indipendenti ta' stat ta' dritt u nistgħu nużaw il-fondi biex natu sanzjonijiet għal dawk li mhumiex lesti jiddefendu il-prinċipi fundamentali tagħna. Grazzi Manfred Weber. Jan Zaradzi, inti l-mesċej tal-grupp ta' reformisti konservativi, inti tixtieq tiddefendi l-Ewropa? Fil-fema tiegħi l-akbar problema hija illi il-nies eh, fil-pajjiżi Ewropej ma jinteressaħomx mill-politika ta' kuljum għajjew minn dil-ħafna integrazzjoni Ewropea qed iħossu li l-Unjoni Ewropea qed tindaħal fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, qed teddet il-mod ta' ħajja tradizzjonali tagħhom, qed teddet id-drawiet tagħhom. U għalhekk iva, jiena favur ħafna l-integrazzjoni Ewropea u favur anka l-Unjoni Ewropea imma kifet fil-bidu jina nishti Ewropa li, li tagħmel inqas imma ħjar eh, li Ewropa li tieħu iżjed paslura u tkun iżjed flessibbli u deċentralizzata ma naħsibx li iżjed Ewropa, iżjed Ewropa dejjem hija r-risposta. U dan mhux eh, dan b'kuntrast mal-PPE u ma' soċjalisti illi mexxew l-Ewropa l dawn l-aħħar 20 ta' snin u ma naħsibx illi saħħa ħolġu b'xi ħaġa differenti. Franz Timmermans, il-dritt li tirribatti, Iva, naħseb illi Sur Zared il-jaf illi jiena kelli battibek ma' u opinjoni differenti mal-gvern Pollak f'dawn l-aħħar snin. Allura nsaqsih, issu Zaradil kif jispjega illi wara tliet snin ta' konflitt qawwi ma' dan il-gvern fil-Polonja hemm iżjed appoġġ min-naħa taċ ċittadini Pollakki, il-ċittadini tal-Polonja iktar minn qatt qabel irid ikunu parti minn din il-komunità. Tilhom dan jixtiequh, tujulhom. Uh, min-naħa tal-Poloni, tal-Polonja. Però hemm eżempju jħob mill pajiet tiegħi, id-90% taċ-ċittadini ċeki jridu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea u dan jfisser li b'xi mod forsi huma jħobbuha l-integrazzjoni Ewropea waqt li l-75% taċ-ċittadini tagħna ma jridux jadottaw l-euro. Allora hemm eżempju ċara hawnhekk illi iva il-persuni jħobbuha l-Unjoni Ewropea, però ma jħobbux kollox mill-Unjoni Ewropea. U rridu nsibu bilanċ bejn fuq livell Ewropew u livell nazzjonali Grazzi għajt il-moderatur. U issa lil Margrethe Vestager, għaliex in-nies jitilqu l unjoni Ewropea u qed tara xi kritika autokritika. Reasons? Naħseb li hemm ħafna raġunijiet. Jekk trid tagħmel bidla, l-ewwel ma trid tinbidel inti. Irridu nbidlu aħna fil-mod kif nitkellmu. Ħafna drabi nitkellmu bħalli kieku qed inżommu xi sigrijiet, ħafna abbrevjazzjonijiet Il-sena l-oħra eh, ħarġna bid-dritt għal dritt digitali għal kull ċittadin, semmeħni għal GDPR. Dana kif irridu n-nis jifmu? Irridu nitkellmu b'mod differenti, rridu neħu t-tikketti, eh, irridu nitkellmu b'mod iżjed dirett ma' n-nis, imma parti minnek irridu kol eh, najdu dejjem il-verita. U irridu niġġieldu kontra il-fake news u l-ħafna aħbarijiet folots li hemm hemm barra dik hija parti mis-soluzzjoni. Irridu nagħtuhom xi ħaġa dwar xi jaħsbu n-nies imma xi ħaġa vera. U rridu nerġgħu lura għal diskussjoni dwar kif naqdu flimkien id-demokraziji Ewropej tagħna biex jaħdmu aħjar flimkien. Oh, very quickly. Grazzi ħafna, Sinjura Vestager. Qed qegħdin eh, xiftit lura lekk ejja naġlu ftit. Anastina. Iva fil-fatt eluf ta' persuni, 5000 <coughs> qed iseguna fuq YouTube, 7000 ukoll qed iseguna Min 28 fil-fatta t-seguna fuq Facebook, ħafna persuni għet eh, jipparteċipaw nkam il finlandia nejdilom kitos u fuq ċerta suġġetti speċifiċi, per eżempju, għet t-saqsuna fuq eh, mill-Italja, mistoqsija għal eh, minn ċittadin illi qed issaqsi għaliex u kif jiena nista' nħossni rappreżentat. Lura likom fl-istage. The candidates know how one Allora essa għanna il-kandidati għandhom opportunità oħra biex jitolbu l-appoċ ta'kom. E sitta kollha minnkom għandkom minuta għal biex talqu Eh, eh, irridu najdu 40 sekonda mux minuta għax edin l-ura. Ma nibdaw minn Franz Timmermans, intkom smajtuna l-lum, smajtu differenzi bejnietna, nittama li intkom issa e, tistaw tiddeċidu kif tivvutaw il-ġimma diħla, imma nishtiq najdilkom ħaġa wahda, tażlu u stażlu tkunux indifferenti, il-vuċi ta'kom għanda tisemma, jekk ma tivvotawx xaħatiħor se, se jieħu l-vuċi ta'kom, iskom ettatu l-flus li xaħatiħor biex jihdu jiddeċidu l-futur ta'kom, Ivvutaw fl-elezzjoniet, ħallu li l-qalb ta'kom għandkom tesprimi ruħa u tiddeċidu min eh, jista' jsolvi l-problemi tal-Ewropa, ma qatt m'għandkom tippermettu li siru indifferenti. If I would have the chance. Manfred Weber, Jina, kieku kolli l-opportunità li nsaqs il-ġenerazzjoni ta' nannuwi xjaħsbu dwar l-Ewropa tal-lum, naħseb illi iwieġbu l-aħjar Ewropa li qatrajna. U fis-26 ta' Mejju, f'dawn l-elezzjoni Ewropej, għandkom l-opportunità illi tiddefenduha kontra nazzjonalisti u l-estremisti. U jina nixtieq niftaħ kapitlu ġdid, nixtieq noħloq l-ottimizmu, noħloq perspettiva fuq il-futur għal din l-Unjoni Ewropea, għal dan il-proġett ġdid ta' Ewropa maquda. Jina irrid inkun demokratiku f'dak li nagħmel, intom tridu tiddeċidu dwar kif ħajkun magħmul il-Parlament. Intom tridu tajdunna li m'għandhom ikunu s-suġġetti prioritarji għal ħames snin li ġejjin biex ikonna Ewropa demokratika u b'saħħitha. Signora Vestager, żewġ affarijiet. L-ewwel huwa importanti il-li nuru illi hemm bidla. U l-iktar mod kif namlu kif nuru dan huwa li jkun hemm bilanċ bejn is-sessi, l-istess numru ta' nisa daqs irġiel fil-Komissjoni Ewropea biex jirriflettu s-soċjetajiet tagħna. U it-tieni punt, is-suġġetti li trattajna lejna huma diffiċli. Diffiċli għalhekk hemm bżonn ta' kuraġġ, kuraġġ biex nelbu differenzi ta' bejnietna u nsibu soluzzjonijiet komuni. Is-seta sabiex inbidlu l-affarijiet tiġi fidejkom li tivvota hija sinjal ta' seta għalhekk ivvutaw u ħeġġu l dawk ta' madwarkom jivvutaw għaliex xikle oħrajn ser jużaw dan id-dritt tagħkom. Janżar dil. Jina nista' ngħid li forsi ħadd hawnhekk fuq dan il-palk huwa kuntent bin kif taħdem l-Unjoni Ewropea, imma kulħadd kull wieħed minna għandna riċetta differenti kif se nirsolvuha. F'pajjiżi, il-pajjiż tiegħi daħal fl-Unjoni Ewropea 15-il sena ilu jiena niġi minn Ewropa minn parti differenti fl-Europa, forsi esperjenzi differenti u modelli differenti ta' integrazzjoni Ewropea. Kultant jina naħseb illi dina miex eh, eh, mifuma tajjeb fil-ċerti pajizi. Eh, aħna sensitivi għall-identità nazjonali, aħna irridu naħdmu fl-imkienu, biex nejxu fl-imkienu, naħdmu fl-imkienu irridu insibu mod kif nistaw nsolvu da u nridu nsibu bilanċ bejn il-livell Ewropej u il-livell kif kifat fil-bidu. Ska Keller. All over Europe madwar l-Ewropa kolla, iż-żgħażagħ qed eh, joħorġu jisemgħu leħinhom fit-triq għaliex qed jibżaw għall-futur, qed jibżaw illi l-politiċi mhux qed jagħmlu biżejjed u għalhekk dik il-biża li jħossu qed jiblu affazzjoni u aħna rridu nagħmlu l-istess. Hemm bżonn li naġixxu għaliex hemm tama għall-Ewropa aħjar jista' jirnexxinna imma hemm bżonn bidla, hemm bżonn kuraġġ u hemm bżonn eh, Ewropa b'saħħitha li tiġġieled għal protezzjoni tal-klima, ġustizzja soċjali u għal eh, dan tagħmlu bil-fatti, mhux biss bil-kliem imma bil-fatti u dik hija l-offerta tagħna mill-Partit tal-Ħodor lill ewropej kollha. Is-Sur Kue. Aħna għadna kif rajna illi il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea jitkellmu ħafna iżda ma jagħmlux biżejjed fil-prattika. Mhux qed jitrattaw kwistjonijiet bħal evażjoni tat-taxxa. Aħna nixtiequ Ewropa illi tindirizzhom dawn il-problemi. Fi Spanja aħna nixtiequ illi jivvutaw favur l-Unjoni Ewropea, favur il-femminizmu. Fl-Italja aħna ma nixtiequhomx ċittadini jivvutaw għal-faxxiżmu. Nixtiequ li kulħadd jivvota għal stati membri li għatuhom ħajja deċenti. Nixtiequ li l-Unjoni Ewropea tbiddel ir-rigni tagħha. Nixtiequkom tivvutaw għax-xelluk Ewropew biex nbidlu l-affarijiet. U bekk wasalna issa fl-aħħar tal-bida tad-dibattitu tagħna nittema li tivvutaw għal xi ħadd li se jkun President tajjeb tal-Kummissjoni Ewropea imma jekk joġobkom inaqdu e, e, maħankom maħna biex turu l-apprezzament tal dawn is-sitt kandidati. session continues online. And as to now, what happened? Grazzi ħafna, is-sessjoni ħad kompli online, mela, ġara fuq is-social media. Iva, kien hemm ambjent dinamiku ħafna, eh, kien hemm min anka saqsa għal iżjed informazzjoni dwar l-elezzjoni Ewropej kienem eh, ġurnalist minn Franza illi iddeskriva deskriva l-dibattitu tal-lum, dibattitu eh, mimli rispett u mimli tifsira. Grazzi ħafna Nastina, nirringrazzja lilkom il-koll hawnhekk fil-Parlament u intom li qegħdin id-dar tinsewx tieħdu l-opportunità li tifutaw mill bejn it-23 ta' Mejju u s-26 ta' Mejju skont fejn tajxu. Għalissa minn għandna it-tim ta' Dibattitu Eurovisioni, nawguralkom il-lejl it-tajjeb.